Kollegi, signori, minn nar il-ġimgħa il data tagħna issa huma protetti b'mod aħjar. Dan għax daħal fis-seħ, daħlu fis-seħ regoli ġodda li kienu ġew mħejja mill-Parlament Ewropew. Jiena nirringrazzja l-kollegi kollha li ħadmu fuq dan ir-argument, speċjalment ir-rapporter Jean-Philippe Albert li dal-waqt se jsir ministru fil-Ġermanja u se jħallina namlu l-awguru tagħna. Issa, dan ir regolament fuq il-protezzjoni tad-data hija waħda mill-ikbar Eh, riformi, eh, regoli dwar riformi minn dum bdiet eh, l-internet. U tajjeb li ċittadini jkunu jistaw jużaw l-internet moħħom mistrieħ mhux biss fl europa ma fil-bqija tad-dinja. Tajjeb li jkollna dawn l-istandards dinji fuq livell dinji tal-privacy u dan għal ta' ċittadini. Issa il-kumpanniji, pjattaformi online li kollom id-data tagħna hemm bżonn jgħidu x'intenzjoni għandhom meta jużawhom. Hemm bżonn ikollhom ukoll il-gowħed tagħna. Inkunu fej ikunu joperaw flima ikunu fej ikunu bħala pajjiż fej joperaw. Ma nis dawn ir-regoli ovvjament se jnaqsu l-iskandli ta' l-użu ħażin tad-dejta tan-nies anki biex influenzaw riżultati elettorali kull użu mhux awtorizzat tad-data għanda tiġi notifikata fi żmien ta' 72 sija u hemm sanzjonijiet ħorox għal dawk li ma jirrispettawx ir-regoli. Anki f'erba' fil-mija tal- Eh, tħul annwali għal dawk il-kbar tal-internet dawn jista' jfisser li jkunu miljoni ta' dollari. Il-Parlament Ewropew kellu verament rwol importanti fil-dawn ir-regoli favuri l-privacy imma il-pjattaformi online għandhom ir-responsabilità ċittadini Ewropew jiena naf li dawk li qegħdin fl-Ewropa diġa għeddin jirrispettaw ir-regoli tagħna, imma xogħolna ma spiċċax ma jiqafxawn hawn aħna rridu naraw li kunem governanza ta' veru ta' rivoluzzjoni teknoloġiku. Naraw li kunem u kol avas ta' regoli. Irridu naraw li l-suq digitali jittuża tajjeb anki l-dawk l-operaturi online Ġifiri, mux biss il-protezzjoni tal-data personali jrid ikun hemm sistema fiskali li tkun ġusta dejjem ġifiri għal-ġid tal-konsumaturi u drittijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Dikjar ora ripresa la sessjoni. Issa, nista' ngħid li l-Parlament jerġa' jibda sessjoni tiegħu l-aħħar laqgħa kienet fit-23 ta' Mejju. Il-minuti ġew imqasma lilkom, ma nafx għandkom xi kummenti tajjeb wis mela bekk approvajna l-minuti. Il-Franċ